Xtaqt ninforma lilkom il-koll illi kif talab is-sur Desmaker jina ktibt lill awtoritajiet Spanjoli sabiex nitolbu informazzjoni dwar il-ħabsit il f'Madrid skont l awtoritajiet Spanjoli kollox sar b'mod regolari u ksur tal-liġi Spanjola ma kienx hemm. Ser nibat il-tweġiba l-sur Desmaker it-test tal-ittra huwa disponibbli lilkom il-kol jekk tridu tarawh.